Mela, seduta niftuħa. Eh, xi kommenti fuq il-minutes tal ħar darba, mm, mela il minutes huma approvati. Illum il-ġurnata tal europa U jiena għaddejt ħafna mill